Bien. Eh. Waslu li minant li piti dawn l-emendi jew bidliet fil-ħatri tal-Komitati tal-Parlament. Il-Komitat tal-Petizzjoniet, il-Sinjura Mazzoni, ħatiħu post il-Sinjura Gardini. Komitat tal-Trasport, il-Senjura De ser sertiħu post il-Sur Riken. Mill-grupp eh, tal-Konservativi u Riformista eh, kelli dawn il-ħatri tal-Komitat parlamentari il-Komitat tal-Petizzjonijiet is sur Kaminski u s sur Kerkop. Komitat tal-Ambjent. Is-Sinjura Ceskova il-Komitat tal-Iżvilupp Reġjonali Sur Helmer, Komitat tal-Libertajiet Ċivili Sur Macmillan Scott, Komitat tan-Nisa Sur Kerkop, Sottokomitat fuq drittijiet tal-bniedem is-Sur Diva, is-Sottokomitat fuq is-Sigurtà u d-Divisa is-Sur Legutko. Il-punt li jmiss hija proposta l-ħatrit fil-Kumitati Parlamentari. Ma kienx hemm emendi li tressqu. Nista' niddikjara li l-proposti mill-konferenza tal-presidenza tal-presidenti jiġu adottati.